Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Signori, mela ħankomplu bil-votazzjoni issa ħanaddu għal-rapport tal-Onorevoli Rodus fuq il-Politika Komuni tas-Sajt. Għanna 125 emenda mill-Kumitat tas-Sajt f'daqqa min huwa favur ħanivutaw fuqhom daw f'daqqa minu kontra Assenzjonijiet Arġiet. Mela l-ewwel emenda. Minu favur, minu kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-erba favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Il-ħamsa votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minu favur minu ħan iċċekjawa din, ħan verifikawa. L-emenda elettronika, il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Mela, il-ħamsa, l-ewwel parti, minu favur? Minu kontra? Asenzjonijiet, għaddiet? It-tieni parti? Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għan iċċekljawa b'mod elettroniku mela t-tieni parti tal-emenda numru 5, il-votazzjoni vota miftuħa, Vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, emenda numru 7 f'żewġ partit l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, Assenzjonijiet għaddiet. L-11 minu favur minu kontra assenzjonijiet. Signori, ħanoqodu nitċekjaw għadi, jek ma tollux idejkom tajjeb, mela l-emenda 11 nerġaw ħanerġaw ħanivotaw għalija. Il-President eh, ħadet zbal u għallet l-insit it-tini parti tal-emenda seba. Minu huwa favur, minu kontra? Asenzjonijiet? Ma ditx. Mela, ħan iċċekjaw din. It-tini parti tal-emenda seba. Vot elettroniku li beda issa. Ftussoni maluqa? Għaddit. Ωραία, έχετε δίκιο. Να σηκώνετε τα χέρια σας. Kelkom raġuni, ma jekk ġobkom ullu jdejkom saw. ħalli nkunu nistaw naraw eżattament x'qegħdin tivvutaw l-emenda daħdax mela. Minu favur, li jdeh, minu kontra, assenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 25 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Mela, il-25 ħan verifikaw b'mod elettroniku u l-votazzjonija miftuħa. Għaddit. L-emenda 48 minu favur, minu, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mela, Il-48, ha, għanamlu għab mot elettroniku u koll. il sanja miftuħa. Maluqa. Għaddit. l 55 minu favur, minu kontra, astensjonijiet Impossibbli li wieħed jgħid għalhekk ħaniftu l-votazzjoni elettronika li hija miftuħa bħalissa fuq il-55 maluqa. Għaddiet. L-emenda 56 minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. L-emenda 57 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddiet L-emenda 60, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tielet parti minu mela. Il-60 it-tieni parti taħħa ħan verifikaw b'mod elettroniku. Għaddit, it-telet parti tal-emenda 60 minu favur, minu kontra, astenzjoniet Anka din ħan iċċekjaw b'mod elettroniku telet parti mela tal-emenda 6 tal-votazzjoni hija miftuħa. Hija magħluqa. Għaddiet. L-emenda 63, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 72, minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. L-emenda 74, minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Għan iċċekjawa l-74, l-votazzjoni elettronika miftuħa, maluqa. Għaddit. Emenda 78, votazzjoni, eh, votazzjoni blidejn minn favur kontra assenzjonijiet għaddit 81 minn favur minn kontra assenzjonijiet Għani verifikawa b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa maluqa għaddit emenda design minn favur kontra assenzjonijiet għaddit emenda 93 minn favur minn kontra assenzjonijiet ħaniċċekjaw b'mod elettroniku mela l-emenda 93 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet il-96 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit, emenda 97 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. It-98 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. 99 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. Il-mija wieħed, votazzjoni ma' suma l-ewwel parti minn favur kontra, assenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minn favur kontra, assenzjonijiet għaddit. Point of order. Il-mikrofonu jekk joġbok. I'm sorry. sorry for the house to take your time, but... Dispjaċini, qed noħdilkom il-ħin. Aħna għandna żball fil-106 l ewwel parti votajna le u tieni parti Iva. Dispjaċini li ħadtilkom il-ħin, imma biex ngħid li għamilna żball intern aħna. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία της τροπολογίας 106. Κonna t-nivutaw fuq il-101 aħna. Xorta ħan irrepetu il-votazzjoni fuq il-106. We had not voted 106 yet. Yes. Okay. So the first part, who is in favor? Minu favur tal-ewwel parti tal-106, minu kontra? Astenzjonijiet għaddit. Mela. It-tieni parti tal-106 minu favur. Kontra. Asenzjoniet. ħan ċekjawa di għattini tieni parti, tieni parti tal-106 b'mod elettroniku, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Il-107, l-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra. Assenzjonijiet għaddit. It-tieni parti tal-107 maħniex f'xi stadium tal-futbol għawek. It-tieni parti tal-107 ħan nifutaw fuq assa. Minu favur, minu kontra, astenzjoniet. Għaddit. Il-116 minu favur. Kontra, astenzjoniet. Għaddit. 118 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra. Assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minnu favur, minnu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. 120 l-ewwel parti minnu favur, kontra. Assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minnu favur, minnu kontra. Assenzjonijiet għaddiet it-tielet parti minnu favur kontra assenzjoniet għaddiet ir-raba parti minu favur minnu kontra assenzjoniet għaddiet il-ħames parti minnu favur kontra assenzjoniet għaddiet amenda wieħed 121 nu favur Nu kontra assenzjoniet għaddiet 122 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 123 minn favur kontra astenzjoniet għaddit il-124 minn favur kontra astenzjoniet għaddit 125 minn favur kontra astenzjoniet għaddit 126 minn favur kontra Assenzjoniet għaddiet 127 minn favur kontra assenzjoniet għaddiet 128 minn favur kontra assenzjoniet għaddiet 129 minn favur kontra assenzjoniet għaddiet 130 minn favur kontra assenzjoniet għaddiet 131 minn favur kontra Astensjoniet għaddit 132 minn favur kontra. Astensjoniet għaddit 133 minn favur kontra. Astensjoniet għaddit. Votazzjoni 2 ta' 138 minn favur kontra. Astensjoniet għaddit. Tini parti minn favur kontra. Astensjoniet għaddit. 142 minn favur kontra Sensonijiet għaddit. 155 nifavur. Mela, eh, votazzjoni elettronika fuq il-142, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 155 minn favur. Kontra. Stazzjonijiet. Għaddiet. 169 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 170 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 172 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 173 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 173 179 fi żewġ parti l-ewwel parti minnu favur minnu kontra Assenzjonijiet. Votazzjoni elektronika fuq l-ewwel parti tal-179. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti tal-179 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 181 minu favur kontra Assenzjonijiet għaddit. 182 l-ewwel parti minnu favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ jidir li jien tgħid il-President tin tieni parti taqa il-194 minnu favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ tini tieni parti tal-182 waqet. Issa wasanna għal 195 minu favur, minu kontra, sensonijiet, maġġiet. Għan ċekja għadin b'mod elettroniku għal 195 il-votazzjoni hija miftuħa. Għal għadġiċ. 199 minu favur kontra assenzjonijiet Għadġiċ. il-200 l-ewwel parti minu favur kontra Sentanijiet, Għadġiċ. tin parti minu favur, kontra, as sentanijiet, għaddiet, it-tilet parti minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet ir parti minn favur jaw it telet parti b'mod elettroniku ta' din l-emenda 200, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit, Ir-raba parti ta' din l-emenda 200 minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet. għaddit. il-211 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-emenda 61 minn favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Emenda 235 minu favur kontra għasnisanijiet. Għaddit, imma ħan iċċekjawa il-235 il-votazzjoni miftuħa b b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. votazzjoni nominali għal 236 votazzjoni jamaluqa maddiċ il-236 il-278 ġiet tirtirata, 279 ħanvutaw fuqha issa minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ L-emenda 62, l-ewwel parti, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit, tini parti, mill-favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Emenda 220, votazzjoni nominali li hija miftuħa, votazzjoni maluqa, Għaddit il-280 votazzjoni nominali miftuħa issa votazzjoni maluqa ma l-emenda 237 minu favur minu kontra astenzjonijiet ma ditx ħan iċċekjawa mod elettroniku. 237 il-votazzjoni miftaħa issa maluqa issa għaddit. Mitejn 46 minu favur kontra astenzjonijiet ma Għan iċċekjaw għama din il-246 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma' ditx. Il-79 minu favur, kontra, votazzjonijiet il 85 minu favur, kontra, attenzjonijiet għadin din ukoll il-85 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 247 minu favur minu kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. 87 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. L-emenda 248 minu favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. Niverifikawa il-248 mod elettroniku, f'stazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 92 minu favur kontra astenzjonijiet għadġiet. Emenda 303 minu favur kontra astenzjonijiet. Maġġieċ. Emenda 250 minu favur kontra astenzjonijiet Għaddiċ. Emenda 294 minu favur, minu kontra. Għan iċċekjaw għadin l-94. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ l-emenda 94. 290 issa minu favur, minu kontra, Sensanijiet maddiċ. Emenda 220 minu favur kontra sensanijiet maddiċ. Mela. Nivvutaw issa fuq il-215 u il-281 il-votazzjoni elettronika u hija miftuħa issa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ġietx. Il-215 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, magħluqa. maddiċ. L-emenda 281, votazzjoni elettronika miftuħa issa, maluqa. Maddiċ. Mela, il-251 minu favur, minu kontra. Attenzjonijiet, għaddit, il-222 minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit. Għan niverifikawa, għan niverifikaw il-222 minn votazzjoni miftuħa, maluqa. Maġġieċ. Votazzjoni nominali għal 282 miftuħa issa. Maddiċ. L-emenda 291 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 304 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, ma ddiċ. L-emenda 252 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni nominali fuq il-283, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ. 283 il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 284 minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Mela, għan iċċekjaw għal 284. Mot elettroniku, tizzanija maluqa. Mandiċ. <clears throat> Emenda, 253, votazzjoni nominali hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mandiċ. Mela, minu favur l-emenda 103 kontra. Attenzjoniet. Għaddit. Il-parti korrispondenti minu favur kontra. Attenzjoniet għaddit. Il-295 minu favur kontra. Assenzjonijiet għaddit. ħaniċċekjawa il-295 il-votazzjoni miftuħa maluqa il-President qed tiskuża ruħa il-votazzjoni elettronika miftuħa fuq il-295. Ħudu paċenzja tgħid il-President. votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, il-104 taqa fuq il-105 sa minu favur kontra assenzjonijiet għaddit 238 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Ħan ċekjawa il-238 votazzjoni maluqa. Maddiċ. 292 minu favur, kontra, attenzjonijiet, maddiċ, 300 minu favur, kontra, Assenzjonijiet. Maddiċ. 239 votazzjoni nominali li hija miftuħa. Issa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll. Emenda 257 minu favur, kontra. Assenzjonijiet, għaddit. 258 minu favur kontra l-assenzjonijiet għaddit. Mija u il-President qed tiskuża ruħa 111 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit. 260 minu favur kontra Assenzjonijiet. Ma nistawx nejdu mela ħani verifikaw b'mod elettroniku l-260 l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. l-emenda 114 minu favur minu kontra, sanzjonijiet, maddiċ. ħan verifikawa din il-114 votazzjoni elettronika miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda, 262 taqa. Votazzjoni fuq il-262 minnu favor kontra, sensonijiet għaddit. Il-117 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 296 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Mela, ħan iċċekjaw għal 296 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. 200 u 7 u design votazzjoni nominali li hija miftuħa issa. Votazzjoni hija magħluqa. M'għaddiċ. il xie jixi titkellem eh, l-Onorevoli Rudist għal-emenda orali, proposta għal emenda orali. Grazie, ħafna, Senjura President, fissem les eh, il socialisti Demokratiċi nixtieq namel din l-emenda orali għall-artiklu 15 paragrafu 1 mina u tinqara ekka. At the latest from the 1st of January 2014 fishing for small pelagic, pelagic fisheries, fisheries for mackerel, herring, horse mackerel, etc. Ġifiri neħu il-bor il fish mill-lista. Ir-raġuni ta' dan huwa biex namlu il-proibizzjoni tar-rimi possibbli anke fil-Mediterran. Grazzi ħafna għaw xi oġġezzjonijiet għal din il-, il proposta orali, proposta ta' emenda orali. Din ġiet aċċettata. Mela, l-emenda u Il-President istaqsi x'qed jiġri fil-Kamra. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Rot. Sinjuri, jiena staqsejt jekk inxem oġġezzjoni għal emenda orali tal-rapporter indifisa. Zgur li ma għamux bil-wifqa 40 persona, iġifiri l-emenda ġiet adottata u naddu għall-emenda li jmiss il-119. L-ewwel parti ta' 119 minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet, għadġiet it-tili parti minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit, tilet parti minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit, raba parti minu favur, kontra, assenzjonijiet. Għan niverifikaw il-raba parti tal-119, għatazzjoni miftuħa, maluqa. ddiċ. Ħames parti minnu favur, kontra, sanzjonijiet, għandit, zid parti minnu favur, kontra, sanzjonijiet, dit, is-seba parti minnu favur, kontra, sanzjonijiet, għaddit, tmin parti minnu favur, kontra, Assenzjonijiet għadiet, Disa parti minnu favur. Għan iċċekjawa. It-tmin parti għan iċċekjawa tal-119. Il-votazzjoni hija miftuħa b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Id-disa parti minnu favur. Kontra. Sensjonijiet, għaddiet l-10 parti minn favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet koll. Mela, 240 minu favur kontra l-assenzjonijiet. Għan iċċekjawa 240. Votazzjoni elettronika miftuħa issa. maluqa. Maddiċ. il-293 u l-209 l-votazzjoni elettronika miftuħa issa, votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tnej li huma d-dow daw. 264 minu favur, Minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. Il-227, il-votazzjoni nominali um, miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Il-228, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-216 il-votazzjoni nominali hija miftuħa issa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 134 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 135 minu favur kontra il-271 taqa 135 minu favur kontra Asensjonijiet għaddieta. Il-218 għalek taqa u ħanivota fuq il-265 minu favur kontra, assenzjonijiet, ħani verifikawa il-265 u bdow issa. Il-ċakjar mm, lest il-votazzjoni maluqa, maddiċ. il u bajn il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni hija maluqa. Għaddiet. Emenda 139 minu favur kontra asenzjonijiet għaddit 266 minu favur kontra asenzjonijiet ħan iċċekjaw għadin 266 votazzjoni elettronika miftuħa issa il-votazzjonija maluqa maddiċ. L-emenda 224 u favur kontra sensonijiet maddiċ. ħan iċċekjawa il-224 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 267 minu favur. Kontra. Sanzjonijiet. Maddiċ. Il-157 minu favur. Kontra. Sanzjonijiet. Għaddit. Emenda 285 votazzjoni nominali li hija miftuħa issa. Votazzjoni hija magħluqa għadżiet. Il-286 eh, ġiet tirata, 230 għan ifutaw fuq għasa minnu favur, kontra. Astenzjonijiet. Naħseb ma għan ħalli ċekjaw b'mod elettroniku l-230 eh, votazzjoni miftuħa issa. Votazzjoni magħluqa. għaddit. Il-242 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa issa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 183 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit Mija, 268 eh, minu favur kontra, assenzjonijiet, maddiċ, 269 minu favur kontra, assenzjonijiet, maddiċ. ħan iċċekjawa il-269 votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ il-185 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit 287 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ 270 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit 225 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, 226 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 243 votazzjoni nominali miftuħa issa, votazzjoni maluqa. Għaddit. 197 favur kontra astenzjoniet għaddit 288 favur kontra astenzjoniet ma għaddit 302 favur kontra astenzjoniet għaddit Dan jfisser illi sena ngħaddu għal 298 votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 202 favur is-Sinjura Rodost. nistaw namlu il-votazzjoni nistaw nerġaw namlu l-votazzjoni għax waslitinna ċifra zbaljata bl-interpretazzjoni. Mitejnu u Mela, ħanerġaw namlu votazzjoni tal-298. Favur. Mela sta nerġaw nirrepetu il-votazzjoni nominali għal 298. Eh, niftħu għessa l-votazzjoni, tajt il-President. Mela l-votazzjoni maloqa ma deċ. Mandiċ 298. 202. Favur kontra astenzjoniet. Għaddit. 273 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Sanamlu verifika fuq 273 nibdew l-verifika issa un verifika maluqa għaddit Emenda 219, eh, votazzjoni nominali, tibda issa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Votazzjoni eh, nominali 231, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Emenda 232, favur kontra astenzjoniet għaddit. Menda 16 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 223 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 233 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluħa. maddiċ. 274 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emendat mintax, favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 212, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. ma ditx. Emenda 289, e, favur kontra astenzjoniet ma ditx. Emenda 213 taqa. Unaddu mela għal emenda 276 bil-votazzjoni nominali. Nibdew issa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda 234, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 40, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 244, favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. l-emenda 277 irtirata, issa 214 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 52, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 245, favur. Kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq il-emenda 245. Met... votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Marissa mela nivotaw fuq il-rapport kollu kemmu kif nu emenda, kif ġie emendat, favur, kontra, astenzjoniet, għadda għadit għadda rapport. Issa għanna votazzjoni nominali fuq il-abbozz tal-rizoluzzjoni legislativa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, nifirħu l-Sinjura Rodust.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 Signora Rodberent, inti titlob titkellem? 53 emendi, iva, mill-Kumitat tal-Ambjent. Kolla flimkien. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addew. Emenda 47, favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. 48 favor, kontra astenzjoniet namlu verifika fuq 48 verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit votazzjoni nominali fuq l-emenda 52 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa Għaddit. Emenda 67, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 29, favur. Fa kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 66, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 68 favur kontra astenzjoniet għaddit Namlu verifika elettronika fuq l-emenda 68, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal vot fuq il-parti korrispondenti tal-emenda 49. Favur, kontra, astenzjoniet. Namlu verifika. 49, veri, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 51 votazzjoni maqsuma. Votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Il-rapporter jishtiq jitkellem. Il-mikrofonu għal-rapporter. Grazie, President. Qabel ma namlu dan il voti nishtiq najt bħala rapporter illi dan il-vot maqsum mandux sens u jekk irridu nevitaw xi konfużjoni fil-passi li ġejjin, nishti nistaqsi dawk li eh, u jivutaw kontra waħda mill-partijiet jistaw jivutaw kontra iż-żewġ partijiet eh, fl-imkien. Grazzi. He asked whether uh, someone no, he recommending just to wait a vote. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία ε, ε, όπως Il-nadu għal-votazzjoni. Mela kif il-programmajna, votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali. Emenda 51, l-ewwel parti. Aħna votajna fuq l-ewwel parti u m'għaddiċ. Issa ngħaddu għat-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Why?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 l-emendi l-oħrajn jaqaw. U issa nistaw nivvotaw fuq il-proposta kollha kifini kifini emendata. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Melissa nivvotaw fuq la, la bozz ta, pro, ta' proposta legislativa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa issa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nifirħu li sur Uski. Issa għaddu għal rapport ta' Sur Torvalds. Dawk li huma favur kontra Ku ψηφίσματο με ονομαστική κλίση, έναρξη. Um, we need to do the, the, the translation wasn't working, yeah. so can you repeat this vote? Okay, I will repeat the vote. Sawa, mela sa nerġa' ngħid Skużawni, ma għaw xie problemi bil-ritmu ta' traduzzjoni. Għal daqstat nitlobkom tiħdu paċenzja u tifmuna ta' druna. Mela, se nirrepeti il-vot fu il rapporta Sur Torvalds. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Issa naddu għal votazzjoni eh, nominali fuq la bosta risoluzzjoni legislativa. Votazzjoni miftuħa mbagħad magħluqa. Għaddit. Nefirħu Valls. Għanna rapporti ħor ta' Sur Torvalds il-rapport issa nivutaw fuq u favur kontra astenzjonijiet għadda rapport. Il-abbozz ta' mozzjoni ta' rizoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, nerġaw nifirħu li sur tolva, Torvalds. Issa naddu rapport ta' sur Gallagher. Il-rapporter jishtiq jitkellem, sur Gallagher. Jiena nitlob bok skuzja l-ewwel net nitlob nirringrazzja lil awla għal appoġġ f'Novembru f'Jannar tal-li e-posponew il-vot u l-idea kienet illi namlu attenzjoni fuq il-kwistjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni eh, u fid-differenza bejn il-Parlament u l-Kunsill. Ma sarux pjanijiet f'dawn il-fizmin it-twil dana se jkun eh, pedament tal-politika fil-futur dana biex niproteġu il-risorsi tas sajt waqt li nizguraw anki il-sajjeda il-ġimma li għaddit eh, ġit diskussa di fil-Konsil tal-Ministri taħt il-presidenza Irlangliża u għalu fil-kunsil li se għamlu l-isforzi kollu biex jisibu kompromess. Ija mossa ta' rida tajba u l-Kumitat tal-Sajt iddeċidew li jimxu l-qoddim bir-rapporti għajlum. Nishti najt li aħna se namlu monitoraċ minn qrib tal-izviluppi fil-ġemat li ġejjin u jekk ma jsirx progress, nistaw namlu revizjoni tal-pozizjoni tagħna u nistaw jekk ikun hemm bżonn nobligaw l-adozzjoni ta' rapporti oħra. Aw issa point of order Mr. Langer. Ok, il-mikrofonu miftuħ. Sinjura Vici President, tista jew Tista' jekk joġbok ma tużax it-telefon jew tgħaddi seduta lil viċi President iktar kompetenti. Jekk joġbok. Kizu me tin psifoforija, ta' sħolja jekk ekfrażu naftus. Inkomplu bil-voti. Jiena ninjora dawk il-kommenti u nkomplu bil-voti. Intkom eh, jistħolkom il-kommenti ta'kom. Issa naddu rapport ta' Sur Gallagher. L-emenda 34 a favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Mela l-proposta kollha kif inhi emendata, e se nivutaw fuqha, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għandu għal votazzjoni fuq l-emenda 33 favur kontra Astenzjoniet. għaddit. Nivotaw fuq il-abbozz ta' rizoluzzjoni legislativa kif inu emendata bil-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Skont l-agenda issa sa nivutaw Għanna point of order. President, għal darboħra l-lumu sfortunatament anki waqdin din l-assemblea, sen nissimaw frazi li jisom qed jiġustifikaw l-violenza u jagħtu responsabilità lin-nisa. Dan huma klim mizoġeni anki minn kollegi li ma nistawx nittoleraw la qas naċċettaw. Kollha kemm aħna rridu nikkondanawhom b'determinazzjoni qawwija u mingħajr ma nbidlu il-mentalità tagħna l-isforzi kollha li nagħmlu kuljum se jservu għal xejn. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Περνά... Grazzi tal-kumment. Issa se seni votaw fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni minnaħa tal-Kumitat ta' Dritti tan nisa u Ugwaljanza bejn is-sessi. U il-konferenza tal-ġus maqda fuq il-pożizzjoni tal-nisa u fuq il-vjolenza kontra in-nisa u tfajliet. L-ewwel paragrafu bħala vot maqsum, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ir-raba paragrafu, votazzjoni maqsum, vot maqsum, votazzjoni nominali, l-ewwel parti. L-ewwel parti hija mingħajr votazzjoni nominali, favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti bil-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. It-tielet parti votazzjoni nominali miftuħa, Għaddit. Il-paragrafu 7, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa għanna pre, premessa numru 9 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Il-premessa pre D, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tiret parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Raba parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Premessa lettra F, favur l-ewwel parti, kontra, astenzjoniet għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Il-mozzjoni kolla riżoluzzjoni eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. naddu għal rapport ta' Signora Leotard. Fu il-sħubija ta' innovazzjoni Ewropea u fu il eh, tixieħ attiv u f'saħtu. Eh, votazzjoni miftuħa, favur kontra għaddit. għanna mozzjoni rizoluzzjoni minn zitt gruppi politiċi fu il-COP16 CITES fu fu il-kommerċ internazjonali din il riżoluzzjoni sa nivuta fu a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għaddu issa fu is-rapport ta' Signora Holmeyer fuq l orientazzjoniet fuq il-proċedura ta' bażi tal-2014. L-emenda numru 6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Uh, votazzjoni nominali fuq l-emenda 26, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 7 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Menda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda 10 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ Emenda 11 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ Emenda 12 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ Emenda 13 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ 23 favur kontra astenzjoniet ma diċ u 14 favur kontra astenzjoniet ma diċ il-rapporter tixtieq titkellem bi proposta għal mm, emenda orali. Signora Holmeyer, President, kollegi, Dina hija emenda orali qasira ħafna. Ah, nixtieq nbidlu uh, demand driven u minflok ngħidu and. Il-komplement jibqa' l-istess. Ma u lebda oġġezzjoni għal din l-emenda orali mela l-paragrafu 6 uh, ah, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 15, favur, kontra astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 16, favur, kontra astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 24 favur kontra astenzjoniet. Se namlu verifika fuq l-emenda 24. emenda votazzjoni miftuħa. Verifika kompletata għaddit. L-emenda għaddit. Emenda 17. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emendat taċ, favur. Eh, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 25 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. L-emenda 19 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. <clears throat> Emenda 20 u 27 favur kontra astenzjoniet. Maddewx 21 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 28 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 29 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda numru wieħed. favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda erba. favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda hamsa. favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-miżura eh, ġenerali għal votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddit. Naddu issa għal rapport ta' Sur Barda Sarre fuq il-responsabilità soċjali tal-intraprizi. Il-paragrafu 5 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 17 votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni tibda issa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 26. Votazzjoni maqsuma. Votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. it tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Paragrafu 30. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddit tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. <clears throat> Votazzjoni nominali għal paragrafu 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Paragrafu 47 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Is-sur Baldassar eh, jixtieq jitkellem biex jippreżenta amenda orali. Grazzi President. Emenda orali illi Wara l-paragrafu 47 nixtieq inżid dan il-titolu Kwestjonijiet ta' konformità u relazzjoni ma' pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali Mela nivutaw issa fuq il-proporza kif hija emendata Mistru Valdasare. Favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 54 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Essa il-mozzjoni kollha ta' rizoluzzjoni għal votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddejt nifirħu l-istur balda sarre. Issa. Għawit? Na, dwar rapport nisur għawit. dwar il-responsabilità konġunta tal-kumpaniji, paragrafu 3, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 4. Votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Jaddi paragrafu 7 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur. Kontra astensjonijiet. Taddi t-tini parti. Favur. Kontra astensjonijiet. Taddi. Paragrafu 13 l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Paragrafu 17 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 21 favur. Sar namlu verifika dwar iż-17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 21 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Paragrafu 22 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Paragrafu 24 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Paragrafu 26 Vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Jaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet. Taddi, paragrafu 29, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Jaddi, paragrafu 31, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Jaddi. Paragrafu 33, vot maqsum l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Paragrafu 35 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Paragrafu 36, vot maqsum l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra ta' di. Paragrafu 38, l-ewwel parti favur, kontra. Astensjonijiet taddi, tieni parti favur, kontra. ta' di. Paragrafu 40, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Paragrafu 44, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Paragrafu 45. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Paragrafu 53 favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Paragrafu 56, favur. Ser namlu verifika dwar it-53. Verifika miftuħa. Verifika maluqa. Ma taddix. Paragrafu 56, favur. Kontra. Attenzjoni tjaddi. Paragrafu 67, favur. Kontra. Astensjonijiet jgħaddi. Paragrafu 73 l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Tgħaddi t-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Verifika dwar it-tieni parti ta' paragrafu 73. Verifika miftuħa. Verifika magħluqa. Ma tgħaddix din il-parti. Paragrafu 79 minnu favur. Kontra astensjonijiet jgħaddi, paragrafu 83 favur kontra astensjonijiet jgħaddi, votazzjoni nominali paragrafu 84, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Jgħaddi paragrafu 85, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra. Astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 86 l-ewwel parti favur kontra. Astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 87. It-tieni parti ta' 86 ser nagħmlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa taddi. Paragrafu 87 minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. 89 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. 91 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Premessa B. Favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Premessa E. Favur kontra astensjonijiet taddi premessa F favur kontra astensjonijiet taddi promess Είναι καθαρό το αποτέλεσμα. Αιτιολογική σκέψη. Naħseb li riżultati kienu pjuttost ċari. Premessa je. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Premessa N favur kontra Astenzjonijiet taddi issa nivvutaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemm minnu favur kontra Astenzjonijiet, taddi nifirħu lis sur Hawit, rapporter. There is the, the explanation of votes right now.